iżda ċert membri li jintom konxi u tifmu l-importanza din is-sitwazzjoni. Tajjeb, daqsek eh, dwar l-avviżi. L-aħħar abbozz ta' l-aġenda ġie adottat kont regola wieħed li ta' seba fil-21 ta' settembru. Mem lebda dubji u jew modifikazzjonijiet dwar l-aħħar bozz tal-aġenda u għal daqstant din la bozz tal-aġenda ser tiġi adottata u nistgħu ngħaddu immedjatament